u l-ħatra ta' Sur Ċimanski fil-fatt waħna rajna li fil-komitat kellna lista ta' dawn in-nies li huma nominati u din il-lista hija pubblikata sa sakemm jekk m'hemmx xaħat li għandu xi oġġezzjoni għal minuti jiena nixtieq illi fil-fatt nikkonferma din il-ħatra. Il-komitat li huwa responsabbli fil-fatt ħareġ rapport dwar wieħed mill